Pan President! President. So good morning colleagues. L-odwa tajba, kollegi, jekk intom tistaw issibu postkom. Aħna nkunu nistaw nibdew bil-proċedura tal-votazzjoni. Hemm ħafna punti fuq l-aġenda llum u għalhekk tajb li nibdew mill-aktar fis. U ser nibda point of Order, Sur Karim. <coughs> Sur President, fil-gazzetta tal-Figaro qed jirrapportaw lil ġurnalista il-ġimgħa li għaddiet mhux biss daħal fil-Parlament Ewropew b'gan, pistola, però irnexxielu jidħol u jkun fil-qrib il- Prinċep Karlu tal-Ingilterra, meta tinqisu it-ħassib kollu li jaw fuq is-sigurtà tal-Parlament Ewropew, tista' tassigurana llum li intom qegħdin tieħdu dawn il- kwistjonijiet bis-serjetà u r review issir bis-sigriet mill-Biro tal-Parlament mhux se tkun biss eżerċizzju ta' riflessjoni, però riforma qawwija tas-sigurtà? Thank you, Mr. Karim. I can assure you that... Grazie, Sur Karim. Din il-kwistjoni sa' nassikurak li għetti tiħed mod serju ħafna, għetti ġi diskussa skont l-informazzjoni li għanda fil-konferenza tal-presidenti u tistaw tkunu ċerti li l-parlament qed jagħti attenzjoni qawwija lil din il-kwistjoni, għax għakwistjoni verament serja. Now we can start with the votes. In the lights of... Mela nibdew bil-voti it-test fuq il-liġi tal-medja tax-xandir fil-Ungarija mres għallum ser tiġi reveduta għalek niproponi li l-vot jiġi postpont skont ir-regola 177 paragrafu 4 id-deċizjoni għal aktar azzjoni fuq din il-kwistjoni fuq il- Skadenzi ġodda neċessarji ser titħet fil-laqa tal-konferenza tal-presidenti il-ħamis 3 ta' marzu 2011. Mela, min jishtiq jitkellem favur? Ħadd ma jixtieq jitkellem favur? Min jixtieq jitkellem kontra? There is a lady at Thank you very much. Grazzi tassew sur President. Ta' bilħaq naħseb li wara l iżviluppi reċenti li ta' bilħaq kienu fuq il-mejda tal-Kommissarju, pero mhux fuq il-mejda tal-Parlament, għana rridu nipposponu l-vot fuq il-rezoluzzjoni għaliex ir-riżoluzzjoni trid tiġi adattata skont l-iżviluppi ġodda, grazzi. Thank you, Sir Grazzi tassew mela dik inti tkellimt favur, mela min irid jitkellem kontra issa. Ħadd mela aħna nivvultaw għal dawk li ma favur il-posponiment kontra astenzjonijiet għaddiet mela il-punt ser jiġi post-post. Issa l-punt li jmiss huwa il-vot fuq ir-rapport ta' Sir Zalba Bidegan fuq il-klawżola ta' salvagwardja bilaterali tal ftajm tal-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea. Għalhekk ser nivvotaw fuq test u nibdew bl-amenda 55 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Nivvotaw fuq il-proposta amendata dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa ammenda numru 56 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ammenda 57 dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U issa nivvotaw fuq ir-reżoluzzjoni tal leġizlazzjoni għandna votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni maluqa. u fil-fat għaddiet. Nifirħu li rapporter Il-punt li jmist ħan votaw fuq ir-rapport ta' Sur Kalfin fuq loti tal-garanzija tal-Unjoni Ewropea li l-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn selfu garanzi għal proġetti barra mill-Unjoni Ewropea. Mela għanna t-tesħiħ, pero l-ewel net għanna amenda orali. Is-sur Kalfin, jek joġbok. Grazie ta' sewżis kollegi fid-dawl ta' zviluppi reċenti li saru fil-pajizi tal-Mediterran u tramutana tal-Afrika u tibdil demokratiku l-konsegwenzi tal-izviluppi bl-inklużjoni tal-flus migratorju fl-Unjoni Ewropea, nixtieq nissuġġerixi amenda orali bċertu ċifri fil-rapport u L-amenda għada kifini. Fannes wieħed iċ-ċifri l-ġodda fuq eh, il-pajizi ġirinu tasħubija għandu jinqara 13 biljun 664 miljun u pajizi mediterrani għanna 9 biljun 700 miljun. Il-rizultat ta' dawn il-bidliet għandu jkun korrezzjoni fl-artikli 2 paragrafu 1 Punt wieħed, iċ-ċifra fil-fatt hija 29 biljun 567 miljun u l-mandat ġenerali huwa 27 biljun 567 miljun. Grazzi tassew, Sur Kalfin, għaw xi oġġezzjonijiet dwar dan? Ma jidher li hawn l-ebda oġġezzjonijiet? U għalhekk amenda wieħed għandna vot nominali, votazzjoni miftuħa. Vot votazzjoni magħluqa. u għadda. Naddu għall amenda numru 5 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nistaw naddu għal amenda 6 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda numru 4 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal amenda numru 7. Dawk ma favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Naddu għal amenda numru 2. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. U fil-fatt għaddiet. Amenda tlita votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Jekk għandkom diffikultajiet bil-magni, aħna ser nibatu persuna teknika. Votazzjoni maluqa. U għaddit. Issa nistaw nivvotaw fuq il-proposta amendata. Dawk li ma favu kontra astenzjonijiet għaddiet għanna rezoluzzjoni leġislativa, għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U fil fat għaddiet u nifirħu li rapporter. Il-punt li jmiss huwa ir-rapport Missur Sturdy rigward il-ftejm ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Korea. Qed nara li r-rapporter jixtieq jitkellem. Chair, Kulħadd irti ħaffef nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni u l-Shadow Rapporters fuq din il-kwistjoni għaliex dan huwa ftehim ta' kummerċ ħieles importantissimu u li huwa tajjeb ħafna u l-Parlament għandu l-opportunità li jappoġġa dan il-ftejm u jressa idejat li ser ikunu fantastiċi għal-ġejjini. Grazzi tassew. Mela għassa għaddu għal-votazzjoni ta' dan il-rapport fantastiku, għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. u fil-fatt għaddiet. Nifirħu li rapporter l sur Sturdy naddu għal votazzjoni li jmiss tanna seba mozzjoni ta' rezoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu. Nibdew paragrafu 9 dan huwa vot maqsum mela l-ewwel parti votazzjoni favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk li ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 10. Votazzjoni maqsuma dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti. Votazzjoni nominali mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddit. Paragrafu 11. L-ewwel parti hija votazzjoni nominali mela l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u fil-fatta d-diet it-tini parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet paragrafu 15 votazzjoni nominali l ewwel parti għa votazzjoni nominali mela l-votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u fil-fatta d-diet it-tini parti għanna dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet nivvutaw fuq rezoluzzjoni bħala ġa siħa dawk ma favur, kontra, astenzjoniet u għaddiet. U jissanna il-votazzjoni fuq tlet mozzjoni ta' rezoluzzjoni dwar l-implementazzjoni għall-istrateġija tal-Unjoni Europea Reġjun tad-Danubju. Amenda wieħed ġiet irtirata, allura ser nivvotaw pala rezoluzzjoni pala xaġa sħiħa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U fil-fatta d-diet maġġoranza ċara. Issa għanna sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjonijiet fuq l-istrat dritt fir russija U ser nressa rezoluzzjoni kolla kemmija l-vod minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-punt li jmiss għanna mozzjoni għal rezoluzzjoni rigward l-istrateġija enerġetika tal-Bank Dinji u ser nibdew paragrafu Tnejn huwa votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti dawk ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk ma' favur kontra astenzjonijiet naħseb ma' ddietx. Tajjeb wis mela ħanamlu verifika elettronika u il-votazzjoni miftuħa. On the second part, the vote is... Il-votazzjoni magħluqa u nvotaw fuq parti. U fil-faġġita adottata. Issa għanda għanna amenda numru 5 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet naħseb li rridu namlu verifika mill-ġdid hawnhekk, verifika elettronika mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U fil-fatt tad-diet. Mela għalhekk ngħaddu għal amenda numru 2 dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet u ħan verifikaw b'mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Il-votazzjoni maluqa. U fil-fat għaddiet. Mela għak issa nistaw naddu għal paragrafu 7, votazzjoni maqsuma l ewwel parti, minnu favur, kontra, astenzjonijiet, u nasab irridu niverifikaw mill-ġdib mod elettroniku l-votazzjoni maqsuma. Votazzjoni maluqa. U din ġiet adottata it-tieni parti mela. Dawk ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet adottata. Paragrafu numru 10. Votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti mela dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet. Ħanivverifikaw mill-ġiet il-mod elettroniku mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din ġiet adottata. Ġiet adottata u naddu għattini parti mela dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal amenda numru 3 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu numru 12 għal darboħra maqsuma fitnej mela l-ewwel parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. it tini parti dawk ma favur kontra il vot elettroniku, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Amenda numru 4 dawk ma favur kontra Astenzjonijiet, mela niverifikaw mod elettroniku mill-ġdid il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U fil-fatt għaddiet. Issa nistgħu ngħaddu għal premessa A, darboħra maqsuma f'żewġ partijiet dak mela l-ewwel waħda dak ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, tieni parti dak li ma' favur, kontra, astenzjonijiet Nerġaw niverifikaw mod elettroniku il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U fil-fatt għaddiet. Għanna premessa numru ċe, amenda numru wieħed dawk ma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet għaddiet, u għan votaw fuq rezoluzzjoni pala ċaġa sħiħa dawk ma favur, kontra, astenzjoniet u għaddiet. Congratulations. The next I U issa naddu għal sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet dwar l-Ewropa 2020. Nibdew bil-paragrafu 3 li huma maqsum L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vot ivvota, votazzjoni magħluqa. U nistgħu naraw li għaddiet. U wissanna emenda numru wieħed. Dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet Emenda tlieta dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Is-Sur Bullman għandu emenda bil-fom, jekk joġbok. Grazzi, President, tal-kelma, fissem il-grupp tijaj, jien nishtiq niprezenta emenda bil-fom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 Thank you. Anybody against? Grazzi, hemm xi ħadd kontra? Le. Allura issa nistgħu nifvotaw fuq l-emendi ora bil-fom. Dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet. Issa l-paragrafu 12 dan huwa dinja votazzjoni maqsuma. Parti mela votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa u għaddiet tini parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, le, kullħat vota iva, mela votazzjoni maluqa u għaddiet. Issa l-paragrafu 13 għal darboħra votazzjoni maqsuma, nibdew votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kullħat vota votazzjoni maluqa, astenzjoni u għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa, maluqa, għaw din u kolla Issa l-paragrafu 20, l-ewel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddiet, it-tini parti, Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Anka ti għaddiet. Il-paragrafu 21, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. għaddiet ukoll. Paragrafu 21 l-ewwel parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa u għaddiet b'mod ċar. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Jiddispjaċini qed President, il-votazzjoni miftuħa. Fiċkiltuni. Mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa issa, qed jagħti President, u għaddiet. U issa għandna emenda numru 2, dawk li huma favur, dawk li huma kontra stensjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 26, dawk favur kontra astensjoniet u issa kull ħadd jivvota għal proposta kif inhi u di għaddiet. U nifirħu l-rapporter. U issa nafataw għal mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq il-Komitat tal-Impjegi u affarijiet soċjali fuq l-implementazzjoni tal-linji gwida tal-politiki ta' impjegi tal-Istati membri. Nibdew bil-paragrafu 4, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet maġġoranza ċara. Paragrafu numru 7, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 8, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 17, żewġ partijiet. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Għaw Point of order. ma nixtiex intewem l-affarijiet però l-magna tijaj mix taħdem qed jgħid il-membru parlamentari. l-ek tekniku mill-ewwel. Issa ħanivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni mill-ewwel kollha kemm hi dawk favur kontra astensjonijiet wardiet. U saħan votaw fuq il-rapport mi Sinjura Perez dwar il-lini gwita għal-politika tal-Istati membri dwar l-impiegi. Għan votaw taħt il- dan huwa eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd kellu ċans biex jivvota. Votazzjoni magħluqa. U b'mod ġiet adottata il-punt huwa dwar sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel. Nibdew bil-emenda numru 5 li hija votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U di ma ċiċa aċċettata. L-emenda numru 6 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u għal darbohra ma ċiċ aċċettata. Emenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U di għal darbohra ma ċiċ aċċettata. Il-paragrafu 5 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa lem il-President, tixtiqu verifika elettronika, immorru għal verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa fuq it-tini parti tal-paragrafu 5. Votazzjoni maluqa. U maġiċ aċċettata kelkom raġun. Issa naddu għall-emenda numru 9. Din hija votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u ma ċiċ aċċettata. Allura issa għal paragrafu 6 għal darbohra f'żewġ partijiet dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet darba maddieċ. Il-paragrafu 10 f'żewġ partijiet dawk favur, dawk, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet nistaw namlu verifika elettronika. Naħseb illi għaddiet imma namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa, maluqa, iva ddiet. B'mod ċar. Iġifri jekk joġobkom ollu jdejkom sew. Issa, il-paragrafu 13 li wkoll f'żewġ partijiet, lew fuq l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti dawk favur, dawk kontra għaddiet ukoll. Issa għandna emenda numru 11, votazzjoni nominali, Votazzjoni miftuħa, maluqa. U ġikaddiet. U issa għanna wara l-paragrafu 20 għanna l-emenda numru 10, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U di maġiċ aċċettata b'ħames voti. Il-paragrafu 21 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet diet. Paragrafu 23 fi tlet partijiet. L-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tielet parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet verifika elettronika, votazzjoni miftuħa fuq it-tielet parti. Votazzjoni maluqa. U dik ma ġietx aċċettata. Issa, il-paragrafu 27 għal darboħra votazzjoni maqsuma bi fitlet partijiet. Dawk nibdew bl-ewwel, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet, it telet parti dawk mm, hija votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. u r-riżultat ifisser li għaddiet. Issa l-emenda 27, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. U di għaddiet bitlet voti. F'dak il-kas issa ngħaddu għall-emenda numru 2. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. L-emenda numru wieħed dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa, l-emenda numru tlieta dawk favur, dawk kontra, mhux ċar, nam votazzjoni elettronika. Votazzjoni magħluqa. u di għaddiet. Issa is dawk li huma favur, dawk kontra, astensjonijiet riġet ma ġiċ aċċettata l-emenda erba. Issa premessa de eh, maqsuma f'żewġ parti, dawk favur għaddiet l-ewwel parti, t tini parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa nivvutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm dawk favur, dawk kontra, eh, astenzjoniet għaddiet. Kollegi, din iġibna fit miem il-votazzjoni, grazzi għal kooperazzjoni minn ta'kom. Domna 28 minuta u 30 sekonda biex nivvotaw. Now we will have the... U issa ħikonna l-ispiegazzjoni tal-voti.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 Now we will have the explanation of the... Issa spiegazzjoni tal-voti. U nibdew bir-rapport minn Zalba Bidegajn dwar il-klawsola ta' salvagwardja bilaterali tal-tim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea.